kif ukoll fil-politika tal-viċinat tagħna lejn il-nofsinhar kif ukoll lejn il-vant u jkollna politika responsabbli u mhux politika abbażi ta' emozzjoni anki jekk huma emozzjonijiet umanitarji. Grazzi. Grazie, onorevoli kollegi. Grazie ħafna. Billi il-ħinet janfas so, eh, najdilkom dinja l-axar blue card li sen nati għax m'għandniex il-ħin biex intawlu id-dibattitu tagħna ġena formati il-President Delegazzjoni tal-Kamra tal-Rappresentanti eh, tal-Marok huwa preżenti hawnhekk biex isegwi x-xogħol il-ħidma tagħna u għalhekk merħba l eh, deputati tal-Parlament tal-Marok. Merħba lilkom u grazzi ħafna tal-li qegħdin hawnhekk Strasburgu Mana. Grazzi lilkom.